colleagues, please take seat. Eżis kollegi, kjuġobkom sibu postkom biex nibdew din il-laqqa tal-Komitat Interparlamentari l-ewwel ħaġa billi minn iħqalbi nati merħba lir-rappreżentanti kollha mill-Parlamenti Nazzjonali tagħna l-ewwel nett ovvjament il il li għandhom il-Presidenza bħalissa tal-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni u l-membri kollha tal-Parlamenti Nazzjonali. Merħba bikom. Għal din il-laqa illi huwa parzjalment li hija parzjalment waħda mill-proċess tal-ġimgħa parlamentari u jiena naħseb li hija waħda mill-wieħed mill-elementi elementi mill-partijiet illi aħna jista' jkollna dialogu dirett fuq punti speċifiċi li fil-fatt naħseb jien jeħtieġu kooperazzjoni mill-qrib ħafna minn fostna il-parlamentari fuq livell nazzjonali u fuq dak Ewropew aħna identifikajna żewġ punti prinċipali iġfri se jkollna żewġ sessjonijiet kif tafu L-ewwel sessjoni hija koordinament tal-Unjoni Ewropea dwar pjanar aggressiv ta' taxxa, frodi u evażjoni fiskali. U t-tieni ħatkun dwar kontabilità ta' awtoritajiet ta' supervizjoni fis servizzi finanzjari speċjalment fiħdan l da bankarja. Jina nixtieq informakom illi peress li għanna numru kbir ta' partecipanti għal dila ICM probabilment possibilment mux kullħat ħajkun jista' juhu l-kelma. Imma ħan ippruvaw nassiguraw li kemm jista' jkun minnkom fuq fu, kull kelliem ikun jista' jipparteċipa massimu ta' żewġ minuti f'interventi minn ta'kom u nippruvaw nadattaw din l-iskeda nixtieq ninformakom li jem speaking cards u li suppost jintlew mill-parlamentari nazzjonali dak li jistu jgħatu l-kelma b'mod ġenerali aħna ħan nimxu skont il-formula li jidin tlet nazzjonali, tlet membri parlamentari nazzjonali u wieħed membru parlamentari Ewropew. Mela nibdew għall-ewwel sessjoni mill-ewwel memx għalfejn naħseb jien illi noqogħdu nispjegaw ir-raġuni għaliex aħna id-den badna dawn il-punti prinċipali li huma ta' relevanza kbira fl-Unjoni Ewropea fil-Unjoni ħan wetqu inizjattiva fuq livell ta' parlament ta' parlament għada maġiċ deċiża ma' l-Kumitat ekon ħaj rapport E, abbozz rapport fej għabbazi ta' analizi u studju ta' situazzjoni kifini bil-loopholes li li għedin neħxu fjom bħalissa fejn kunu s ħorġu fejn fuq il-possibilta fejn il-Komissjoni tkun toħroġ biex tassigura il affas legali f'dak li għandu xieqsama ta' taxxa u dwar din in-natura speċifika ta' dawn il-kompetenzi u r-rwol partikolari tal-Parlamenti Nazzjonali tal-Istati Membri f'dan il-kamp nara l-ħtieġa l-importanza li niddiskutu ma'kom flimkien ma'kom din il-kwistjoni. Issa ħana il-kelma għal tlet introduzzjonijiet osra ta' 5 minuti eh, il-waħda u mbagħad niftaħ il-kelma Mela, l-ewel kellim, is-surbur Kard Balz. Iva, grazzi ħafna. Grazzi Roberto, l-ewel ħagġa nishti li nati merħba lilkom fi Brussel għal din il-laqa, din il-skambju ta' opinjonijiet, eżis kollegi, sinjuri dawn il-politiki dwar it-taxxa huma il-fuq fuq fl l aġenda tal-Unjoni Ewropea l-ġlieda kontra frodi u evażjoni ta' taxxa ilhom ħafna fuq il ilhom ħafna f'dawn fuq il-prioritajiet tal-Aġenda fuq il-lista ta' affarijiet importanti skont li si l-estimi id-daqs tal-ekonomija ġenerali tal-Unjoni Ewropea hija kważi wieħed minn ħamsa tal-GDP usmat li kull sena e, l-ispiża ta' dan il-frodi u evażjoni hija kważi ta' triljun euro mal-Unjoni Ewropea kollha. Din is-sitwazzjoni hija inġusta għal dawk li jaħdmu jibessu li kontribwixxu e, it-taxxa tagħhom kif suppost lis-soċjetà dwar sorsi futuri bħal mandom xaqsmu l-edukazzjoni saħħa pubblika u s-saħħa daw il-flus jittieħdu minn hawnhekk ukoll u jbatu allura dawn il-punti. Qed jinħolo ukoll ambjent mhux kompetittiv u jpoġġi friski wkoll l-isforzi tal-pajjiżi tagħna il għadhom qed jitħabtu biex jiġu lura għal finanzi pubbliċi fuq is-sott Grazzi għal din l-evażjoni fiskali qed infixklu il-fiduċja ta' ċittadini fl-amministrazzjoni pubblika. Huwa importanti wkoll nisħu illi hemm differenza kbira ħafna bej frozi frodi e, ta' taxxa u evażjoni ta' taxxa. Evażjoni hija legali ngħidu aħna waqt li frodi ta' taxxa hija hija attività kriminali li ma tħallix in-nies illi tagħmilha possibbli biex in-nies ma jħallux assolutament iħallsu taxxa. Allura rridu b'mod kollettiv eh, nissiltu din il-frodi u l-evażjoni ta' taxxa u l-istati membri kollha huma milquta minn dal-fenomenu. Kwistjonijiet min-naħa għal-oħra għandhom bżonn soluzzjonijiet naħa l-oħra u jridu jkunu b'mod effettiv aħna bħala PPE hawnhekk fil-Parlament aħna bil-qawwa naqblu ma' approċċ biex nissiltu kontra l-evażjoni u frodi ta' taxxa. L-idea hija li nassiguraw li l-kumpaniji kollha li għandhom operat fl-Unjoni Ewropea ikunu ġusti u jħallsu t-taxxi neċessarji bħala riżultat ta' dan jimla il-budget tal-Istati membri u dan jgħaddi għad ċittadini u nittamaw ikollhom servizzi pubbliċi aħjar. Aħna dejjem ippromovejna il-kwistjoni tiġi solvuta b'mod kif suppost. B'dan il-fenomenu il-ġlida b'mod koordinat u nipreferu fuq livell globali, speċjalment issa meta servizzi finanzjarji huma mobbli ħafna u marbutin kollha bejnietom. Aħna favur koordinament fiskali u mhux wis favur armonizzazzjoni fiskali, allura l-kompetizzjoni fiskali li tagħtel stimolu biex intejbu modernizzazzjoni fis-sistemi fiskali tal-Istati membri flimkien mal-liġi tal-Istati Uniti anka fil dak li għandu xaqsam mal-liġijiet fiskali għanna il-proċedura speċjali li permezz tagħha tagħti sussidjarjetà fiskali fost l-Istati membri. F'dan il-kontest il-grupp PPE dejjem appoġġja l-Istati membri biex irrevedu s-sistemi fiskali tagħhom fejn bżon bilan illi għam iżjed effettivi u efficienti. Aħna mixjin eh, li niblu il-tax base biex intejbu koll l-effiċjenza tal-ġbir ta' taxxa biex nintensifkaw malajr il-ġlieda kontra il-frodi u evazjoni ta' taxxa li tinkludi wkoll marbuta ma' ċerti pajjiżi. Il-Parlament Ewropew irid imur iktar li l-in dwar trasparenza, koordinament u konverġenza ta' politiki kif suppost fiskali. Il-PPE jinsisti li l-Parlament rrit joħroġ e, b'sistemi u inputs effettivi dwar l-ekkim sejħa advanced tax rulings u li l-in minn dan e, il-rapport ta' profilu li ħaj ġi prezentat mill-komitat tagħna u l-rapport ħaj joħroġ eh, b'suġġerimenti kif intejbu trasparenza u ntejbu koordinament, konverġenza tal-Corporate Taxation Policies, CTPs. Sadattant aħna ninkoraġixxu x-xogħol biex jikompli li jinkludi wkoll it-trasparenza tal-dawk li ħalsu t-taxxa fil-rulings u sentence li nataw l-abbozzament għal direttiva dwar eh, fil-kamp ta' taxxa ila fis-seħħa li zet minn divers xixarja biżjed. Aħna irridu nkunu minn ta' qudiem f'dan l-iskambju ta' informazzjoni. Aħna aħna kontenti biftajimit li saħru it-tmim s-sena l-oħra fuq l-iskambju automatiku ta' informazzjoni kemm fi dan il-Kunsill kif ukoll fil-G20 waqt il-laqab tagħhom tar-rebbija li wassal għall iskambju ta' informazzjoni fuq bażi reċiproka li jrid tiġi promossiżjed lil lien il-G20 u aħna fil-fat kontenti bl-aħħa deċiżjoni tal konsil tal-ġimgħa l-oħra għal Subsidiary Directive u l-klausola e, vinkulanta f'dak li għandu xaqsam frodi u evażjoni ta' taxxa permezz ta' liġijiet e, tal-kumpaniji. Lan huwa illi ma jkunx hemm abbuż f'dak li għandu xaqsemma evażjoni ta' taxxa u biex aħna naslu għal iktar konsistenza fl-applikazzjoni fl-istati membri differenti. Aħna niftak nirrepetu it-talba li għandu l-istati membri fuq il-proposta tal-corporate tax base bħala soluzzjoni sħiħa u fuq meta ta' żmien twil. U fl-axħar nishtiq nisħaq fuq il-fatt li Ir-resoluzzjoni legislativa tal-Parlament servi bħala bażi tajba għal raġunijiet li ta' kompromess. Għadissa il-Parlament qed jaħdem biex joħloq kumitat biex investiga prattiċi ta' practical tax release u għed nissennew għal proposta għal iktar estensjoni tal-iskambju automatiku ta' informazzjoni fuq tax rulings illi għan il-ġimwiet li jibda bil-risultati tijow iktar tar din is-sena. Sinjuri, dawn il-frodi u evazjoni ta' taxxa għandhom kun suġġetti eh, li jkunu fl-attenzjoni politika tagħna kemm fuq livell nazzjonal kif kol dak Ewropew. Allura aħna kuntenti bl-iskambju ta' opinjonijiet li għandna llum ma'kom ir-rappreżentanti mill-Parlamenti Nazzjonali u li nisħu it-tifsira ta' progress komuni u fuq il-koordinament fil-politiċi, fil-policies ta' taxxa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Burkart u wissal kelli li jmiss fil-fatija Annelies Dodz. Grazzi ħafna ħafna u jina assortiment ta' kontenta li għanna dan il-laqa tant membri parlamentari b'esperjenza minn mal-Unjoni Ewropea kollha tinħallis il qudiem mal-diskussjoni li għandna l-lum fuq dat-diskussjoni u għan nipprova nilimita il-kommenti tiegħi għal ħames minuti biżguri konna żmien għal dan id-dibattitu. Mela, jien naħseb li huwa ċar ma għalina l-kol pala parlamentari illi aħna nsibu soluzzjoni f'dan il-pjanar aggressiv ta' taxxa, frodi, evazjoni ta' taxxa u fl-interess l-kol. Għax aħna nħossu li meta nam aħna naraw il- u minn wara il-Lux Leaks il-laħbajt eh, li ħarġu hemm rabja kbira minħat tal-pubbliku u allura eh, qed joħroġ minn diversi pajjiżi tagħna biex ċerti partiti politiċi ta' natura estrema qegħdin ifeġġu kull ma jmur dejjem iżjed. Allura aħna rridu insibu soluzzjoni għal dan il-frodi u dan l evażjoni ta' taxxa u jien naħseb li issa verament wasal iż-żmien illi aħna nistgħu nippruvaw xi tfisser il-politika dejjem insemmi li dil-Kommissjoni Ewropea l-aħħar opportunità hija l-aħħar kummissjoni jina naħseb li għajn lina l-kol bħala politikanti dan hija l-aħħar opportunità f'dak li għandu x'jaqsam ma' soluzzjoni ta' politika għal kontra l-frodi u evażjoni ta' taxxa. Għax aħna rridu nevitaw it-tħassib parrokjali u jkollna movimenti vera fuq il-polisi ta' taxxa u allura kontenta li jintom ġejtu hawnhekk birrida tagħkom iddiskutu dan għax jiena ma naħsibx li dinja kwistjoni ta' natura partiġjana kif qal il-kollega tiegħi Sur Balz jina naqbelu fil-fatt ħafna mill-partiti tagħna jaqblu fil-prinċipju aħna dan ara rajniħu naraw fuq diversi aspetti ta' tassazzjoni tal-kumpaniji. Dan u eżempju wieħed li sur bald semma li huwa il-Common Consolidated Corporate Tax, il-CCCT, il-li aħna rridu jkun iktar ċarezza fuq eh, l-assi kollha u attivitajiet ma l-Ewropa kollha u ma l-OECD kollu kemm hu imma eh, nintilfu mbagħad fid-dettalju meta eh, daw il kwestjoni jaslu għall-implementazzjoni tagħhom isna li ġen ħafna drabi hemm diversi differenzi żgħar illi jostakolaw il-moviment u jnaħseb daw il-parlamentari jridu juru il-meriti ta' approċ demokratiku <coughs> biex inneħħu daw id-differenzi żgħar bejn l-Istati membri ma jistax ikun li eh, u sewwa li SMEs u kumpaniji żgħar iħalsu it-taxxi tagħhom ma mbagħad hemm kumpaniji kbar li iħallsu inqas jew mal wieħed fil-mija ma nistawx naċċettaw dan bħala parlamentari, allura rridu nimxu il-qoddim b'dawn il-miżuri, ilna ħafna niddiskutu nippreparaw daw l-affarijiet, nasab li ħafna minnkom parlamentari poġġejtu għamnek u argumentajtu fuq dan ma leġislaturi differenti. Issa rridu naslu biex ikollna din il-CCCTB, din il-text base, u rridu kollna waqfu dawn il-tax base, il-tax havens, u nieqfu noqdu nirrepetu ruħna t-nawżin fuq dil kwistjoniet u naraw dawk il-kumpaniji li daħlu eh, eh, f'acknowledge tax fraud u dawk u kolli li jennuhom biex jagħmlu dan. Aħna rridu naġixxu malajt biex nibnu fuq il-momentum li diġa' jeżistu pajji kull pajju salih illi qed jitlef il profetti minn min dawn il kumpanji kbar aħna l-kol irridu naraw illi dawn il-multinazzjonali ħalsu l-paxxi tagħhom hemm il-mezzi u l-mekkaniżmi biex isir dan u biex dan jasal tajjeb u malajr, għax l-elettori tagħna qed jitolbu dan u l-SMIs tagħna li qed iħarsu qed jitolbu dan. Anka bħala parlamentari jdu nassiguraw ruħna fid-diskussjoni u fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet fuq it-taxxa kien kien argumentat li politika ta' taxxa ma, ma daħliċ l-imsieħba soċjali u għamnet u suppost għamnet dan u li divers ma kienx hemm rappreżentanza mid-dinja tan-negozju u mit-trade unions u mis-soċjetà ċivili u dan kollu irid jinbidel jiena żgura li ħafna nies minn dil-Kamra jaqblu ma dan. Verament rridu morru li lien minn sempliċement trasparenza dan huwa l-ewwel pass u l-mezzi li jiġu wara forsi jistgħu jkunu tawġieħ. Naħseb aħna l-koll għal partiti politiċi li kienu f'pożizzjonijiet ta, go ta' governanza iridu jaċċettaw responsabilta imma aħna forsi mhux dejjem kienu konna daqshekk proattivi kif e, suppost konna missa wasal iż-żmien illi rridu nassiguraw illi li konna l-fondi bizzejt biex natu daw is-servizzi eh, biex nassiguraw it-ti ikonna playing field eh, kif suppost li tkellem fuq u balt sal-SMEs u da kollu jipromuovi effiċjenza ekonomika x'da jassiguru jassigura li l-iktar kumpaniji ta' suċċess ikunu ikollhom ikunu l-iktar eh, produtturi mill-katina tal-prodotti u mhux joqogħdu jkunu bravi eh, għall efazzjoni ta' taxxar. Allura nirringrazzjakom kollha lilkom il-koll nisper li konna diskussjoni miftuħa fuq di diskussjoni ma' xhur li ġejjin imma naħseb li ma jgħaddux ħafna xhur għax verament iridu naraw azzjoni mal-arf dan il-kamp. Grazzi ħafna. Thank you, Annelise. Grazzi Annelise. U wissa nadi il-kelma li sur Valer Mutalje, li huwa direttur fiħdan diġi Texud tal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi ħafna sur President, Signuri rappresentanti tal-parlamenti jena ta' sew nħosni onorat li nista' naqsam il-femijiet tiegħi hawnhekk u grazzi wkoll il-parlament li permetta l kummissjoni biex tħussem f'dan id-dibattitu biex tkunu tafu naqra kif aħna impenjati f'din l-istess taqbida naħseb eh, li ma nistax ħlief nisieħeb ma sejħa ta' ambizjoni, ta' urġenza illi eh, trid eh, propju tmexxi l-aġenda tagħna fuq eh, tassazzjoni. Dan huwa suġġett li ehm, s-Sur Juncker, eh, il-President tal-Kummissjoni u l-Kummissarju Moskoviċi eh, impenjaw ruħom għalih, aħna deġa impenjajna ħafna ruħna fil-settur tal-ġrida kontra l-frodi u l-evazjoni ta' taxxa, partikolarment għal dak li adottajna fl-2012 rapport u fl-axar mill-axar huwa suġġett eh, li għadbu għanna madana kollu ħafna ħafna x'namlu. Rridu namlu differenza bejn il-frodi u l-ottimizzazzjoni fiskali. Dan huwa importanti eh, il għaliex hemm ċertu skemi fiskali li aħna għanna preżenti fl-Ewropa u anki l-lin għalla li jax dan ġi trattat fih dan l-OECD u l-G20, dawn huma fenomeni illi ma nistawx naċċettawhom iktar, partikolarment minħabba distorsjoni li għal u fil-kompetizzjoni tas-suq. Jekk kolli ngħid l-ikbar żewġ setturi fejn aħna għandna l-intenzjoni illi nintafaw bruħna b'ġisimna għalihom huma l-ewwel it-trasparenza fiskali, it-tieni illi eh, um, ikonna sistema indaqs fissu eh, intern, trattament eh, fiskali indaqs. Em kooperazzjoni għandna fiħsibna kooperazzjoni amministrattiva illi tinkludi l-iskambju reċiproku ta' informazzjoni din hija xi ħaġa li inna naħsbu fuqha kif qal is-Sur Balzi diġà minna ħafna mm, passi l qudiem fuq l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni bejn l amministrazzjoni ma ħankomplu ħankomplu b'dan u nwessaw eh, dan il-fenomenu ma' pajizi terzi. Tafu li hemm numru ta' ġurisdizzjonijiet eh, Ewropej, eh, bħal per eżempju l-Svizzera, l istinxajn eh, Monaco, Andorra, illi magħhom irridu niftħu dan l-iskambju ta' informazzjoni automatiku. Imma, ta' nitkellmu trasparenza irridu nagħmlu iktar. Impenjajna ruħna fuq tax rulings dawn il-famużi tax rulings nixtieq nfakkar li eh, eh, aħna eh, resaqna mm, resaqna proposta mm, ħan resqu għanzi proposta f'settembru ta' din is-sena biex kien hemm skambju automatiku fuq it-tax rulings din hija waħda mill waħda mill-wedijiet fil-pjan ta' ħidma tagħna u naħseb hija waħda mill-iktar uh, stennijiet olja tal-istati membri għal-Kommissjoni. ħafna stati membri huma konvinti li rridu eh, nikkoperaw iktar biex niżguraw illi eh, kulħadd jista' jintaxxa il-bażi skont kif suppost fit-territorju tiegħu. Issa, it-tieni punt, it-tieni punt il-kompetizzjoni fiskali fis-suq interna. L-approċċ tagħna f'dan il-qasam huwa biex aħna namlu ħilitna kollha biex it-tassazzjoni tal-intraprizi, ġifieri dik korporattiva, issir fejn kunem hemm l-attività ekonomika ta' dawk il kumpani U illi naraw illi nkunu nistgħu niġġieldu kontra il- mm, l-erozjoni tal-bazi tat-taxxa u il-profit shifting. Nittamaw illi niksbu l-aħjar mm, deal il-kompetizzjoni eh, fiskali fis-suq eh, intern irridu naraw illi niżguraw fih eh, l-attività kummerċali l-attività tal-imprizi tagħna ma l-aspett fiskali kif qalet il-senjorina Dodds diġà sar ħafna permezz ta' direttiva Murphy per eżempju, ġlieda kontra il-mizmexis, per eżempju fejn hemm self intra grupp biex ma jkunx hemm tassazzjoni doppja ċertu transazzjonijiet. Dan huwa suġġett illi il-Presidenza Latvjan hija impenjata bi sħiħ għalih, partikolarment permezz tad direttiva fuq l-interessi u dak illi hu dovut. Imma hemm ukoll l-aspetti li huma dejjin feħdan il-G20 u l-OECD illi jippermettunna nistaqsu kif ħa ninterpretaw dawn l-standards internazzjonali fil-leġislazzjoni Ewropea illi nibqaw nofru s-sigurtà legali, ċertezza legali u l-aqwa kwalità għal ċittadini u l imprizi tagħna aħna waqafna inizjattiva li besibna njedu eh, fis-sajf ta' din is-sena biex nistudjaw il-mod kif il-taxxa korporattiva għandha tippromovi il-kompetizzjoni kif suppost fih dan is-suq intern. Fih dan dan il-qafas irridu nirrevalwaw kif nistaw nirxuxtaw natu iktar eh, sprun l-CCTB um, u l-soċetajiet tagħna. Ma nasibx li nistgħu nipermettu rwieħna illi nibqgħu difensivi fuq dan is-soġġett. Irridu nofru lill-operaturi tagħna għafas illi fih huma jistgħu jevolvu fuq territorju kollu kemmu tassu intern illi innaqsu l-ispejjeż amministrattivi illi ġib maħħa it-taxxa u bekk innaqsu diffikultajiet illi jżistu fuq l-erozjoni tal-bażi tat-taxxa ġifieri l-komplessitajiet ukoll marbuta mal-trasferimenti ta' prezzijiet jew kellha ta' gwadan. Nixtieq nagħlaq min huma il- l-atturi prinċipali eh, ta' dan kollu, l-atturi prinċipali huwa l-Parlament u il-membri parlamentari fuq livell Ewropew u nazzjonali. Kull azzjoni fuq livell Ewropea trid tiġi eh, kompletata minn dak li nifhem b'riformi strutturali, ġifieri dik is-sejħa li aħna nagħmlu lill istati membri biex huma jimplementaw sistemi fiskali li jkunu iktar xirqa għat kabbir u dan huwa wkoll parti mill-attivitajiet li aħna nagħmlu f'dan is-semestru Ewropew u fiħdan il-rekomendazzjonijiet speċifiċi għal istati membri ġifieri illi nitrasferixxu il-bażi fiskali fuq elementi li għandhom inqas impatt negattiv eh, li konna ġlieda ħjar kontra il-frodi illi konna sistemi iktar sempliċi illi ikonna bazijiet e- usa u illi naraw illi ikonna riformi fiskali illi fl-axar mill-axar meta ta' għadhom f'daqqa juħolqu kemm għaċ-ċittadin, kemm għall-imprizi xprun għax-xogħol u tkabbi. Dan huwa l-ispirtu li aħna ħanibqgħu naħdmu bih dan il-Kummissjoni u nserħu ħafna fuq l-appoġġ tal-Parlament Nazzjonali, il-Parlament Ewropew u eh, ċertament il-Kunsill dan id-diskussjonijiet eh, li qed insemmi għala volja ir-ritmu eh, x'i kultant ta' kif ta' tal-affarijiet ħalli xi ftit um, wieħed jishtiq uh, xi ħjar. Imma nittamaw li leġislazzjoni fiskali fuq il-livell tal-Unjoni uh, jimxi dim darba l dim u nirringrazzjakom il-ġdejt uh, tal-li l-għajtuni għawnek foskom. Grazzi ħafna u s-salaw il kelim um, mill-Parlament Latvjan u s-sur Edward Smiltens għanna b'kollox 12 il-kellim u kulħadd ħajkollu żewġ minuti kif qatt qabel. Jekk jogħġbok, eh, grazzi prova ndefess dak kollu li għandi xi ngħid żewġ minuti. Nemmen li biex inkunu konsistenti eh, fl-indirizzar ta' l-evażjoni eh, u l-frodi fiskali importanti meta netkelmu ehm, fuq ehm, il-BEPS ehm, il-priorità tal-presidenza Latvjana hija l-iżvilupp ta' dak kollu illi qed iwaqqaf milli jkun hemm mm, ma jkunx hemm azzjoni li titeħed kontra l-frodi u l-evażjoni fiskali u l-pjanar aggressiv tat-taxxa. Hemm ukoll kwistjonijiet ta' priorità għolja identifikati fil-roadmap tal-EBP mm, tal-BEPS rridu eh, nkomplu eh, u kol b'dak eh, li sar dan il-grupp tal-kodiċi ta' kondotta fuq ehm, it-taxxa, partikolarment fuq il-patent box regimes u negozjati fis-settur ma' pajjiżi terzi importanti wkoll illi nimplementaw direttiva fuq kooperazzjoni amministrattiva illi ġiet emendata f'Settembru tas-sena li għaddiet u hija waħda mill-għanijiet prinċipali tagħna biex inkomplu naħdmu fuqha flimkien mal um, ma direttiva fuq eh, eh, savings eh, fuq tfaddil. Um, u koll il-punt illi nindirizzaw il-leġislazzjonijiet ikopru medda sħiħa ta' tħul biex nkunu qed naraw illi qed inkopru l kulħadd. Hemm numru ta' sfidi kbar. Hemm direttiva fuq l-interess u royalties. Naturalment hija proposta eh, diffiċli biex biex tgħaddi tieħu ħafna żmien għaliex hawnhekk qed inkopru ħafna punti, pal per eżempju eh, rekwiziti minimi ta' tassazzjoni li eh, biex nejtek xi xiftit fuq il-prerogativi tal-istati membri. Hemm ukoll is-CCTB, il-proposta ta', ta direttiva għal dan il-punt eh, li eh, hemm eh, opinjoni divergenti fuqa imma aħna minnaħa tagħna għandna l-intenzjoni li nkomplu naħdmu skont il-proposti li jieħdu konsiderazzjoni dimensjoni internazzjonali li allura jinkludu il-BEPS u il-kompatibilità ta' standards internazzjonali ma' leġislazzjoni Ewropea. Il-Latvija bħal stati membri oħra qed taffaċċja mm, pjanar aggressiv ta' taxxa u kwistjonijiet ta' frodi u evażjoni fiskali. Fuq livell nazzjonali aħna introduċejna initial jew zero declarations pjanijiet għal l-imprizi u eh, modi kif eh, dak li jkun eh, nevitawlu nevitawlu taxxa tekstem nissi programs hemm ħafna wkoll affarijiet oħra li ma kellix hemm semmi dak kollox. Grazzi issa l-kellim li jmiss is-sur Eugen Verge mill-Lussemburgu. Grazzi sur President nixtieq eh, nagħmel ċertu rimarki u naħseb eh, li mhux ta' staġib. Qed nitkellem fuq l-inizjattiva fuq eh, dan is-suġġett fiskali 26 stat membru jipprattikaw dak li aħna nsejħu tax rulings. Dawn ilhom eh, ilhom prassi għal naħseb dawn l-aħħar 20 sena, jista' jkun hemm varjazzjonijiet bejn stat membru ieħor, minix eh, ħanqot nidħol fl-eżempju m'għandix biżejjed ħin, imma l-idea hija li jkun hemm eh, deċiżjonijiet, deċiżjoni unilaterali ta' amministrazzjoni nazzjonali, ġifieri mhux qed torbot u għandek l-idea ta' ftejm Issa, din il-prassi ta' ruling irridu nadottawa għal eh, għal xitib ta' għal xitib ta' ftej, rridu eh, u koll nħol u ċertu rabta mal leġizlazzjoni eh, Ewropea. Em il-famuża, em il-famuż kas tal-Lux Leaks, Grandukat nistan nassigurakom illi jagħmel l-istess ħaġa jsegwi l-istess istruzzjonijiet bħal l-istati membri oħra. Ġifieri għandna rulings illi huma konformi għal liġi nazzjonali, liġi Ewropea u internazzjonali. Ġifieri eh, eh, illi huma skont ir-regolamenti tal-tassazzjoni eh, doppja. Ġifieri l-interazzjoni daw l-interazzjonijiet illi jistaw jipermettu bazi ta' taxxa ta' sew eh, ta' sew eh, baxxa imma li fl-istess ħin eh, hija konsidrata bħala xi ħaġa etika. Mela jiena li qed nitlob hawnhekk huwa illi Inżommu din il-persważjoni illi l-Ewropa tibqa' minn fuq ta' quddiem illi l-impenju li tieħu dak li toħroġ bih Eh, ikun e, konformi mal-standards eh, internazjonali u ħana dejjem konna favur eh, situazzjoni daqs level playing field u jekk te permettu li nixxenejt li l lessamburgu diġa għamel xolu f'daru ġiviri rajna rajna li fuq level nazjonali mill-min jannar tal-2015 għanna prassi amministrativa il-naqqaxna fil-leġizlazzjoni tagħna għandna sistema ċentralizzata, trasparenza sħiħa għaliex hemm publikar kull sena tar-rulings. Grazzi Wissessur Richard Jung mill-Senat Franċiż. Grazzi, Sur President, naħseb eh, illi mexin fid-direzzjoni tajba fuq it-trasparenza. Ek, eh, Intqal eh, fatka naħseb eh, li huwa pass kbir il-qoddim fuq l-iskambju ta' informazzjoni u qed nara li anki eh, l-Amerika intefaw il-President Obama talab l-imprizi statunitensi biex jiġu ntaxxati mhux brati minimi ma le naħseb illi għandna aspett ehm, xejra xejra pozitiva. Imma qegħdin il-bot mill-armonizzazzjoni ta' taxxa. Fl-aħħar mill-aħħar l-Unjoni Monetarja u Finanzjarja ehm, skwilibrata, mish bilanċata, U għadan, il għaliex ma jfisser xejn li konna politiki komuni, jekk mbagħad għandna sistemi eh, ta' taxxa li varjaw bejn 25-30% u anke situazzjoni tal-imprizi tagħna inna nitkellmu ma nafx kemm fuq eh, il-proġett ISIS. Eh, ma rajna lebda progress u naħseb li din eh, hija responsabilità tagħna. Eh, sur eh, sur mutali inti għat li importanti li jekk ma nitkellmux voċi waħda ma ma nistawx nimxu il-qudiem allura irridu nibqgħu nitfgħu pressjoni biex aħna nimxu f'direzzjoni waħda. Fuq it-taxxa ta' tranzazzjonijiet finanzjarji, l-FTT, Eh, din hija xi ħaġa illi eh, Franza u oħrajn resqu rajna illi din ukoll eh, dan hija wkoll li għax ftit ċewka punt diffiċli jekk aħna nimmaġinaw taxxa ta' tranzazzjoni bażi ta' sew wiesa rati mm, mm, ta' sew baxxi madwar 0.1 u li eja nejdu fit letter bas snin oħra jkun hemm eh, opt-out eh, għal prodotti eh, derivati għax kull pajjiż għandu il-prodotti u l-lin tiegħu li jixtieq li ma jitfax fih dan din taħt il-kapa ta' din ta' xa, allora naħseb li fl-aħħar mill-aħħar dan kollu jista' jpermet termonizzazzjoni dinija. Ejva, il-kooperazzjoni eh, imsaħħa naħseb hija għodda tal-Unjoni mhijiex xi ħaġa li lin mill-Unjoni hija l-Unjoni u aħna nkunu qed naħdmu fuq din il-kwistjoni u issa mill-Portugal is-Sur Pawlu sa. Eh, Sr. Presidente, Eu pedi a palavra na segunda sessão, não nesta. Birmingham. Um Jina fil-fatt xtaqt nitkellem fit-tieni sessjoni mhux din. Tajb ħafna mela mill-Parlament Ewropew Theodor Sorojan. Grazzi ħafna, Sur President. Fl-istat membru tiegħi u foħrajn jiena naħseb li l-ewwel problema hija li it-taxxi għandhom jitħansu fil-pajis fejn issir l-attività ekonomika, ġbir dik l-attività ekonomika li toħloq il-varur. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni għall isforzi tagħha kif ukoll għal fatt li l-Kunsill laħaq ftehim fuq l-emenda tad-direttiva fuq il-kumpaniji il ommu dawk sussidjari. L-idea hija li indaħlu klawzola ta' kontra l-abbuż li tajt li ħat applika l-liġi tal-istat membru li tikkonsidra l-attivitajiet ekonomiċi li kunem f'dak il-pajis. Iżda il-problema miex fuq livell ta' stat membru. Hemm ċertu xkiel li ma permettinniex li nilħu ftejma l-numru kbar kbir ta' snin. Reġistru ta' sieda per eżempju tul id-dinja din hija xi ħaġa diffiċli aħna ma nistgħux naċċettaw diskussjoni ta' kumpaniji anonimi li huma attivi fi stati membri u kella f'pajjiżi terzi mingħajr ma ħadd ma jkun jaf min huma s-sidin ta' dawk il-kumpaniji. Issemma wkoll il-fatt li kumpaniji transkonfinali, jiġifieri kumpaniji multinazzjonali, mod konsistenti ma jirrapportawx kif jitħallsu taxxi f'kull stat membru. U il-bażi ekonomika ta' dik it-tassazzjoni hemm bżonn li flimkien mal-Istati Uniti l-Unjoni Ewropea għandha tieħu azzjoni dwar dawn it-tax havens sabiex ikunu jistaw jaċċettaw l-iskambju automatiku ta' data. Aħna ma nistawx naħdmu b'din is-sistema li tapplika f'parti mid-dinja biss u l-kumplament tad dinja jagħmlu li jridu. Grazzi. Grazzi ħafna sa mill-Parlament ta' Belġu George Gilkine. Merci, Monsieur le Président. Grazie, Sur President. Dan id-debattitu huwa wieħed eh, urġenti u li eh, Eh, u appunt eh, għal-parlamenti eh, tana u għal-parlament għawnek nasab illi fil-familji politiċi kollha qed nħossu dan is-sens ta' urġenza, meta naraw il-miżuri li tieħdu permess tal-fatka fl-Istati Uniti ma anke fuq punti oħra tkellimna fuq il-konverġenza budgetarja, il-konverġenza politik il tal-politiki ta' austerità li jagħmlu ħafna ħsara mill-kwestjoni tal-evażjoni, l-frodi eh, fiskali li forsi intafaw eh, mm, ftit ftit lura ma <laughs> rridu eh, narfu li din hija tasew kwestjoni u li nevitaw mm, ċertu ipokrezija l-għaliex eh, eh, forsi eh, ja gravi li wieħed jipprova joħloq kundizzjonijiet vantaġġjużi biex jieġbet li investimenti u jihodom mill ġerin tijaw. Allora, biex namlu dan, irridu illi eh, l-familji politiċi kolla ikunu trasparenti li jiftemu fuq eh, politiki komuni. Imbat, rridu eh, irridu kunem implementazzjoni sħiħa, mux pu sempliciment publikar fuq l-internet tipa bil-kem tintaraf ehm, ta' tax rulings l-istess fuq ehm, is-sistemi ta', ta twissija. Rridu eh, naraw li ċertu prassi inaċċettabbli Illi tmur li tmur kontra dil-idea ta' twissija eh, nevitawa. Eh, jiena spiss nisma li ċerta affarijiet li mhumiex illegali ma naħseb eh, dan xiftit jew isħaj wassanna biex napplikaw prassi inetiċi u tassew jiddispjaċini meta nara l-leġislazzjoni Ewropea tajba illi twassal illi meta ma tiġix applikata twassal għal sistemi zlejali għal inugwaljanzi. Rridu nwaqfu dan darba l-dejjem, rridu eh, nekun dan għal għaliex eh, għal xejn inħajru, eh, nixpronaw l-investiment imma fl-axar mill-axar u mal-multinazzjonali li gwadanjaw minn dan kollu, rridu naraw li kullħat gawdi. Era l-NMUE, għas-Siblej Nazjonal. Issa kellim li mis Piera Lenmue, Assemblea Nazjonali Franċiża. Grazzi, Sur President, jena tassew kontent li l-Unjoni tagħna et tindirizza dawn il-punti tal-pjanar aggressiv ta' taxxa tal-frodu l-evażjoni fiskali li ġew indirizzati wkoll u indirizzati fiħdan l-OECD eh, eh, tajjeb li konna l-unanimità li eh, imneħħu strumenti li mumiex kooperativi, eh, li mumiex soġġetta l-anonimità u li permettu li l-kumpaniji multinazzjonali biex eh, jivitaw it-taxxi biex jizgitċaw il-sistemi fiskali tagħna. Fuq eh, l-iskambju automatiku ta' tax rulings naħseb tkun xi ħaġa mixtieqa li n-avanza fuq il-CCTB, imma insomma, tant irna nisimaw illi ma nafx jena kemm nistgħu nimxu l-qoddim wara dan il-paroli kollu. Pero nistgħu naqblu fuq it-neħija ta' strumenti li mhumiex qed eh, waslu għal għal-rizultat eh, mixtieq u li fl-axar mill-axar kif għal il-kollega Belġjan waslu għal kompetizzjoni illi hija kontra l-ispirtu li nixtiequ aħna meta nitkellmu dwar kompetizzjoni Ewropea. Qed nitkellem dwar ċertu strutturi ibridi eh, fiħdan eh, il-Kunsill Amministrattiv tal-Bermuda rajna rajna autom pożizzjoni eh, ta' 0% ta' taxxa ta fl-axar mill-axar ġifiri dan iwassal biex min għandu investimenti jemmek, min għandu dawn il-prodotti ibridi jemmek, ma jieġin taxxat xejn. Naħseb li dawn is-sitwazzjonijiet irridu nivitawhom darba l dejjem hawnhekk minn l unjoni Grazzi. Thank you. Kallemet. Grazzi ħafna issa Karl Metzkalev mill-Estonja. Sur President, biex ma nibqawx inkom nil-mentaw. Għanna ftit eżempji pozitivi. Fl-Estonja aħna għanna 95% ta' taxxi li jisiru b'reġistrazzjoni elettronika. U jina naħseb li din hija xi ħaġa li tista' tgħin anke lill-istati membri li jkollhom sistema elettronika għal eh, dikjarazzjonijiet ta' taxxa. F'Ġunju tal-2014 daħħalna eh, dikjarazzjoni elettronika tal-invoices kollha li huma aktar minn elf euro biex eh, niġġieldu l-evażjoni tal-VAT. Issa d-dikjarazzjonijiet il-ġodda bdew f'Diċembru tal-2014 u il eh, dik fuq il-VAT it-tul mill-VAT kien 14.7% ola mill-li kien fis-snin ta' qabel, ġifiri dan wassal għal eh, zida sinifikanti. F'Ġunju ta' sena li għaddiet introduċejna koll reġistrazzjoni obbligatorja tal-ħaddiema mal-Bord tat Taxxa Nazzjonali u dan ifisser li l-ammont tal-ħaddiema reġistrati żdiet f'16 il-elf u għall-Estonja dan huwa 2.7% ġifieri aktar persu aktar ħaddiema reġistrati fil-waqt li persuni ma kienux reġistrati qabel issa huma reġistrati u aħna kellna żieda tal Eh, ta' taxxi mixol ta' 10 miljun euro dan huwa forsi ammont żgħir hawnhekk imma l-Estonja dan huwa ammont sinifikanti. Għalhekk jiena verament nissuġġerixxi li nużaw dan il-forum għal esperjenzi aktar pożittivi, ġir naqsmu l-esperjenzi pożittivi mhux noqogħdu nilmentaw dwar xed nagħmlu ħażin, dak li xtaqt ngħid, grazzi. Thank you. Now from the European Parliament. Grazie ħafna mill-Parlament Ewropew. Il-kollega tagħna Anna Maletic. Grazzi ħafna, Sur President. Ippermetti li nilqa l-rappreżentanti kollha tal-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll il-membri tal-Parlament Ewropew. Jina nemmen li aħna l-koll nistgħu nkunu kuntenti għaliex il-kwistjonijiet tal-evażjoni u tal-frodi tat-taxxa qed jittieħdu b'mod serju mill-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll mill-Istati membri. Din hija waħda mill-kwistjonijiet ewlenin li ġiet trattata mill-Kumitat Ekon. U dan huwa wieħed mis-suġġetti ewlenin fiħdan is-semestru Ewropew dan huwa qasam li jitlob li nkunu maquda kif ukoll li jkun hemm approċċ armonizzat min-naħa tal-Istati Membri kollha. Hemm bżonn li konna gvernanza u struttura ta' kooperazzjoni għal koordinament tal-attivitajiet, għaliex dan huwa l-unika mod kif nistgħu niksbu s-sinerġija. Jina nemmen li huwa importanti wkoll li konna investimenti sabiex nħarġu eh, l-istaff ta' autoritajiet oħra ta' taxxa kif ukoll nintroduċu miżuri oħra l-evalwazzjoni ta' taxxa, supervizjoni u kontroll. Għanna bżonn amministrazzjoni ta' taxxa moderni li jgħinu biex jidentifikaw il-problemi u jitratawhom b'suċċess. Hija problema li ħafna sistemi li jiġu applikati b'mod individwali fl-istati membri huma jitwawwis flus. U jekk ikonna sistema waħda uniformi nkunu nistgħu niksbu ħafna iżjed f'perjodu ħafna iqsar ta' żmien u l-effetti pozittivi ikunu importanti għalina l-koll. Għalix b'dan il-mod nkunu nistaw nerġaw niksbu l-fiduċa ta' ċittadini tagħna. Kif ukoll nkunu nistaw nibdew l-attivitajiet imprenditorjali tagħna. Dak li għandna bżonn din hija l-bażi għad kabir ekonomiku li nixtiequ naraw fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi issa mill-Irlanda li jimkuni. Grazzi ħafna fil-fatt ftit mill kommenti tiegħi diġà saru fuq l-evazzjoni tat-taxxa. Il-pajjiżi kollha jridu jaħdmu flimkien dwar dan, għalhekk jiena naħseb li rridu nappoġġaw bissieħ l-iskema BEPS mill-OECD u għandha tkompli hemmhekk il-konverzazzjoni. Għandi kumment, meta ħna nkunu l-OECD naraw li verament jistaw jiffukaw il-konverzazzjoni dibattitu fuq l levazjoni Imma meta naslu għawek, un bat fuq l-evazjoni u l-armonizzazzjoni li huma żewġ kwistjonijiet verament differenti il-kooperazzjoni ta' taxxa fuq livell nazzjonali hija parti milli tiġbet in-negozji mhix l-unika ħaġa li tiġbet in-negozji hija imma xi ħaġa li hija attraenti u hija legali u fidejn il-mandat nazzjonali biex jiddeċidu fuq il-kooperazzjoni fil-waqt li l-evażjoni ta' taxxa hija kwistjoni kompletament differenti u hemmhekk għandna bżonn li naħdmu il-kol flimkien biex innaqsu ir-rata tagħha. Grazzi. Thank you. Uh... Grazzi ħafna. Issa Hubert Fuchs, mill-Parlament tal-Austria. Grazzi ħafna, Sur President, jien ukoll nemmen li l-kunċett ta' bażi ta' taxxa komuni mhijiex biss sistema tajba biex tindirizza l-ostakli ta' taxxa sottostanti li jeżistu għal kumpaniji li operaw f'aktar minn stat membru wieħed fis-suq intern, iżda hija wkoll mod ta' kif niġġieldu l-evażjoni ta' taxxa fiħdan l-Unjoni Ewropea Apparti l-bażi tat-taxxa komuni jrid ikun hemm ir-rati tat-taxxa vinkolanti wkoll. Rata tat-taxxa eh, komuni tnaqqas il-kompetizzjoni ta' bejn tat-taxxa bejn l-istati membri. Rridu nassiguraw li l-kumpaniji ħansu it-taxxa li għandhom ħansu, iżda rridu nieħdu azzjoni sabiex nassiguraw li l-vantaġġi ta' taxxa mhux ġusti u selettivi li hemm f'ċertu pajjiżi bħal Lussemburgu, anke jekk huma legali dawn jitneħħew. Issa fuq il-VAT, jina nissuġġerixxi li ndaħlu il-sistema ta' reverse charge fl-Unjoni Ewropea fost l-imprenditori. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Jam Zamradin mill-Parlament ta' Repubblika Ċeka. Grazie ħafna, Sur President, Sinjuri. Għandi xi kummenti naqriżiet ġenerali minn dawk ta' kommenti, minn dawk il-kummenti ta' kollegi oħra. L-ewwel nishtiq nixtieq nefasizza il-punt li irrati rati ta' taxxa eh, din hija kwistjoni sensittiva. Jina favur deċiżjonijiet fuq reġim ta' taxxa u rati ta' taxxa li dawn jibqaw e, taħt il-kontroll il nazzjonali, imma dak li għandu jiġri fuq livell Ewropew huwa li norganizzaw ġlieda kontra l-evażjoni u l-evitar ta' taxxa. Hemm bżonn li niġġieldu kull forma ta' tax haven. Nixtieq nieħu spunt minn dak li qal il-kollega tal istodja Id-digitalizzazzjoni u li nużaw bl-aħjar mod il-mezzi elettroniċi, din hija xi ħaġa li tippermettilna li niksbu ħafna affarijiet mod aktar maġġel. U xi ngħidu dwar it-tħul mit-taxxa din hija parti oħra mid-dibattitu? Hemm illużjoni komuni dwar l-idea li il-tkabbir ekonomiku huwa limitat in-nies isom jassumu li hemm xi dritt naturali għal ġit u l-beressri fl-Unjoni Ewropea u madwar id-dinja ma din hija illużjoni perikoluża għad jasal żmien. Meta ħajkonna nibdew nindirizzaw dan it-tħassib ġenerali anka fiħdan l-Unjoni Ewropea. Itti respont minna ħatijaj. Nishtiq nefasizza Il-pjan ta' investimenti ambizjużi ħafna li kien hemm dibattitu dwar mal-President Juncker tal-Kummissjoni Ewropea tur sessjoni ta' qabel din għandha ċertu miri ambizjużi ħafna li tipprovdi ċertu pressjoni, imma diħaj kollha bżonn eh, input kbir min-naħa ta' settur privat. Edin nitkellmu għawek dwar sħubija pubblika u privata ġdida rridu nindirizzaw il-modi differenti kif l-istati membri differenti jistaw jiprovdu inċentivi ta' taxxa lil negozjanti privati sabiex jaħdmu fiħdan il-pjan ta' Juncker. Grazzi ħafna issa kimo sazi mill-Parlament tal-Finlandja. Grazzi ħafna. Mikrofonu għal-kellim. Sur President, jina naqbel bisħiħ li il-kumpanniji għandhom ħansu it-taxxa fejn isir il-fejjinata l-valur miżjut lil-prodott. Għandhom ħansu darba, għat darbtej. U l-pjanar ta' taxxa aggressiv hija problema illum. Imma mhux ħatibqa' problema f'għaxar snin għaliex fis-żmien għaxar snin mhux ħajkollna taxxa tal-negozji. Għalfej, mux ħajkonna din it-taxxa l-corporate tax għalix iktar se telefon tijaj. Mela 5 sa 10% fil-mija hija l-ispiża tal-manifattura, l-kumplament. U għal programmar id-dizin, il-kummerċalizzazzjoni, un-bat meta jkollok dawn l-prodotti u saqsi fejn edin isiru dawn l-affarijiet huwa kważi impossibbli li tajt għaliex dawn l-affarijiet jista' jsiru fejridu. U huwa fl-interess tagħna li, pereżempju, il-programmar, il-kommerċjalizzazzjoni, din hija dan huwa l-ikbar sem tal-katina ta' produzzjoni. U l-mux il-manifattura, xie manifattura sir fl-Azja, fil-fat dak edin namlu fl-Europa, mux etjen biex nevitaw il-taxxa, l-kompetizjoni ta' taxxa. Per eżempju, jek nihdu l-Olanda, u ma għandhom il- il-kaxxa tal-brevetti u jipruvaw eh, jiksbuħom iġbduħom kollha lej l-Olanda fuq rata baxxa. U ma jitkellmu ħafna, aħna nitkellmu ħafna dwar li ma jkunniex evitar ta' taxxa imma mbagħad eh, klimmu mhux ma jaqblux mal-fatti. Iġbiri, fi żmien għaxar mhux ħajkonna din it-taxxa. U allura ma jkunniex il-problema Ipruvaw b'5% forsi l-kumpanija jkunu lesti ħassu għaw mux problema l-kumpanija, mbagħad dak li rridu nagħmlu fil-ġejjieni huwa li meta aħna nipprovdu servizzi lill kumpaniji forsi l kumpaniji kollhom ħalsu għal dawk is-servizzi u dak il-mod iħallsu s soċjetà imma mhux ħajibqa' lok għal din il-corporate tax fil-ġejjieni. Grazzi. Thank you. Last speaker from Grazie ħafna l kellim mill-Parlament Ewropew Bernard Langen. Grazzi ħafna, Sur President. Mela jina għandi żewġ kummenti. Mela l-ewwel nett dwar il-kompetizzjoni inġusta ta' taxxa. Probabilment ħajkun hemm kumitat ta' inkjesta li ħajġi deċiż mill-Parlament skont artiklu 198 dan jagħti lill-Parlament l-opportunità li jinvestigaw l-unitajiet tal-Komissjoni u anka l-amministrazzjonijiet tal-Istati membri. Aħna ma nafux x'tib ta' ambitu kollu, iżda dan huwa qasam verament wiesa bħal Lussemburgu għandek e, il- l-Irlanda u l-Olanda fejn għandek il-profitti tal-Irlanda jintaxxati u mantaxxati mod baxx u licenzji u negozji oħra fl-Olanda pratikament m'għandhom l-ebda taxxa. U dan ifisser li jista' jkun hemm flussi mingħajr taxxa fl-Istati Uniti u postijiet oħra fid-dinja. L-eżempju tal-inkjesti ta' Amazon u l-inkjesti ta' Lussemburgu juru li minkejja deċiżjonijiet eh, tal-Unjoni Ewropea fis-sitt direttiva tal-VAT u minkejja il-livell minimu ta' VAT li aħna deċidejna dwaru numru ta' sinilu, dawn ir-regoli qed jiġu ignorati. Ir-rata li qed ħallas Amazon fuq il-profitti kollha tagħha fl-Unjoni Ewropea fil-Lussemburgu huwa ta' 0.45% kera 0.55% li din tmur kontra il-kompetizzjoni ġusta tat-taxxa u aħna wkoll ħanamlu ċertu rakkomandazzjonijiet li huma indirizzati lejn stati membri. Fl-inkjesta tal-BSC, l-standards tal-ikel spiċċaw parti minn leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea u jina naħseb li s ġewek. Għanna bżon l-appoċ tal istati membri għaliex il-korporazzjonijiet ewlenin ħafna drabi jikkonvinċu li l-om infusom li jistaw poġu pressjoni fuq stati żgħar jew inkella jċaqalqu il kwartiri ġenerali tagħhom. L-aħħar kumment fi Spanja fej verament kien hemm problemi 24 minn 28 tal-ikbar eh, issa ċaqalqu il kwartiri ġenerali tagħhom marru l-Olanda, ma ma jistax ikona din it-tip ta' sitwazzjoni għalhekk aħna qegħdin infittxu li jkollna l-appoġġ mill-membri tal-Parlament Nazzjonali fuq dan il-punt. Kompetizzjoni ta' taxxa hija meħtieġa imma kompetizzjoni inġusta tagħmel mleħsara, grazzi. Grazzi ħafna mela. Nistgħu nagħlqu issa din l-ewwel parti tal-laqa tagħna. Skużana, ma rċivejni iżjed tal-biet għal-kelma. Għanna ħin biex ikonna intervent iħor mal, malar, għanna suġġett iħor. Le, saħ konna l-kelli ma li mis ġejjina u fuq. Uh, I can say that actually I think that U nistanajt li fil-fatt l-aħħar klim eh, ta' Sur Langer mandiċ għalfej noħroġ konklużjoni nista' nikkonkludi fit-tmim tal-ġurnata anka fuq dan is-suġġett. Iżda jiena naħseb li l-fatti maċari. ċari u hemm triq tan-nofs bejn li niġġieldu l-evażjoni u l-armonizzazzjoni. Li hija nevitaw it-tip ta' imġiba li l-aħħar kellim tagħna iddeskriva b'mod ċar. Iġbi dan huwa qasam fejn aħna rridu nimxu il-qudiem, aħna aħna għamlu dan bl-inizjattiva tagħna issa naraw li ħajkun li ma tkun il-forma legali tal-inkjesta tagħna u tal-inizjattiva leġislattiva tagħna. Imma il-kooperazzjoni mal-Parlamenti Nazzjonali hija xi ħaġa kruċjali għalhekk jiena nittama li nistgħu nkomtu niddiskutu dan is-suġġett u li s-sena diħla nerġaw nerġgħu niltaqgħu u nkunu nistgħu ngħidu li jisma' għamilna xi ħaġa tul din is-sena u s-sitwazzjoni nbidlet u tiebet. Mela ejja ngħaddu issa Għattini punt fuq l-agenda tagħna huwa punt importanti ħafna wkoll ir-responsabilizzazzjoni tal-awtoritajiet supervizori fis-servizzi finanzjari mod partikolari fiħdan l-Unjoni Bankarja. Rivoluzzjoni kbira hawnhekk dina inbdiet f'Novembru bl-ECB u l-SSM li ħadu fidejhom supervizjoni tal-Banek Ewropej U din dan huwa xenarju kompletament ġdid li ħajkollu diġa qed ikollu konsegwenzi b'saħħithom tal-industrija finanzjarja tagħna u sistema bankarja tagħna. U jiena naħseb li il-kwistjoni ta' dan il mekkaniżmu l-ġdid kif qed ikun eh, responsabbli kif tkun qed jaħloq qed jagħti ċertu dispożizzjonijiet ċari u hemm artiklu anke tal-Parlamenti Nazzjonali għalhekk jina naħseb li wasal iż-żmien biex niddiskutu kif għandna l-intenzjoni li nużaw il-prerogattiva tagħna u kif nista' nassiguraw li jkun hemm responsabilizzazzjoni sħiħa tal-Unjoni Bankarja. Mela ħanaddi mill-ewwel il-kelma l-ewwel kelliema tagħna dan onorevol Hubner. Very much I would like to start by Nixtieq nibda billi ngħid illi mhux ħanifoka fuq il-politika tal-affarijiet imma nippreferi nifoka fuq ċerti argumenti oħra ma nammetti li dwar il-kontabilità tal-govern, il-qafas ta' governabilità tal-Ewropea u il-kwistjoniet tal-ECB dawn il-kwistjoniet huma ta' rilevanza kbira l-lum u kifettu l kontabilta ja fil-qalba tal-leġittimità tal-Unjoni Ewropea u l-pak pakketta politiki jista' jkun jinżel bħala leġittimu jekk taraw ir-rieda ta' ċittadini Ewropea li huma favur ta' din il-leġittimità eh, imma ħan nitkellem biex nikkonsidraw id-deċiżjonijiet li ttieħdu li jkunu leġittimi jekk iwieġbu għall-aspettativi u x-xewqat ta' ċittadini Ewropej. Allura f'dal kontest xifti tkliem Eh, in ġenerali fuq il-Bank Ċentrali Ewropew għax li sibi irridu nammettu illi dan eh, għandu leġittimità kollha ħareġ mit-trattat u ratifikat mill-membri kollha tal-Unjoni Ewropea u awtorità maħtura mill-Istati membri kollha u reċentement avalwat appoġġjat mill-Parlament Ewropew ma li sibi wkoll għandu il-leġittimità tal-output tiegħu il għaliex jara xinu il-ġid komuni. Ovvjament nistgħu ngħidu li hemm xi difikultajt naturali biex aħna nqisu kemm il-Bank Ċentrali Ewropew ejat jirrispetta x-xewqat ta' ċittadinerija Ewropea. Imma dan u eżatt dan u eżatt eżattament għaliex il-Bank Ċentrali Ewropew e, ġi sottopost tal-skrutinju minn Parlament Ewropew u dan jaħdem fuq sewa fil-prattika dan huwa fuq il-Bank Ċentrali Ewropew in ġenerali, issa fuq is-supervizjoni l-SSM. Ovvjament l-SSM u anka l-eżitu tad doveri dan għandu lejer ġdid ta' kontabilità l-ewwel problema li aħna eh, rajna fil-Parlament Ewropew għandha l-bażi għandak il-laqda bankarja li prattikament eskludit il-Parlament Ewropew mill jiddeċidi fl-imkien fuq il-forma ta' di sistema kollha kemmi. Tħasseb jħorruwa tal-kontabilta u separazzjoni bejn il-politika monetarja fuq in-naħa waħda u supervizjoni l-għan u għal nassiguraw li l-SSM li deċizjoni tal-SSM ma klux il-mod kif isiru l-affarijiet u hawnhekk huwa ċar li l-output leġittimisi kien e, e, fid-dubju. Imma importanti wkoll kif nitkellmu fuq li sibi bħala eh, wieħed li jagħmel jagħmilha possibbli biex jittieħdu deċiżjonijiet eh, fuq livell monetarju u punt ieħor fuq l-isfida ta' kontabilità għandha x'taqsam ukoll ma' dak li jiena nsejjaħ stat mhux ekwu u ġis u ġust bejn diversi stati membri jkunu rridu jidħlu f'kooperazzjoni iktar miqrib ma dan single mechanism hawnhekk ipprovajna nagħtu level playing field lejn eh, decision backstop imma ma nasibx li b'suċċess aħna solvejna kwistjoni fiskali fil-backstop fl-SSM. Very important, I think, accountability challenge. Sfida uħra ta' kontabilità f'din is-sistema għandha x'taqsam mal-fatt li d-deċiżjoni li jsiru permezz ta' awtoritajiet ta' supervizjoni fis-sistema ta' supervizjoni għandhom konsegwenzi baġitarji fuq livell nazzjonali u hawnhekk id-dilemma b'xi mod bċertu mod huwa li nagħtu mekanizmu ta' kontabilità nazzjonali fl sistemi ngħid ma jkun hemm riskju ta' fragmentazzjoni. Bħala riżultat għandna dan il-kapitlu din is-sezzjoni fl-SSM Regulation dwar il-Parlamenti Nazzjonali u kulħadd jaf allura għandi xalfejn qed nitkellem fuqha. Kif nistgħu naraw is-supervizjoni taħt il-blumbrella tal-Bank Ċentrali Ewropew e, li sibi għandu sfidi ġodda ta' leġittimità. U hemm xi ħaġa ġdid oħra li l-Interinstitutional Agreement bejn il-Parlament Ewropew fuq naħa waħda u l-Bank Ċentrali Ewropew fuq naħa l-oħra. Issa qegħdin fin-nofs ta' negozjati għal mekanizmu ta' riżoluzzjoni għal Iġfir daw kollu ma' azzjonijiet li naħseb li nistaw naraw, li nistaw nindirizzawhom, nistaw nindirizzaw il- il-sfida ta' kontabilità imma għaddejna mill-istess esperienza fil-Parlament li l-trasparenza li l-Bank Ċentrali Ewropew u l-SSM il-mod kif tintuża, il-trasparenza tintuż tintuża la kontabilità l-aħħar punt. Nistgħu nagħmlu xi ħaġa aħjar fuq kontabilità hawnhekk fil-Parlament Ewropew għadna daqsxejn batuti fl-essenza bħala bażi legali għall-aqda bankarja imma din il problema tista' tiġi solvuta mill-bidla ta' trattat. U jina ngħid ukoll li dan id-din id djufija nara insolvuha billi naslu lej ftajim inter-istituzzjonali fuq il-fond il-għaliex edin naħdmu kol irridu kol inkunu mezz kif naħdmu fiħdan it-trattati U issa l-kellima li miss Eliza Ferreira. Iva, grazzi ħafna. Jien naħseb li l-kliem użat mill-President Roberto Gualtieri illi l-għadda bankarja kollha kemmi kienet rivoluzzjoni waħda huma huwa klim tajjeb. Hija xi ħaġa kompletament ġdida li qed nibnu xi ħaġa li kienet meħtieġa għal diversi raġunijiet li aħna lkoll nafu imma għadna din fil-proċess li nipprovaw nibnuwa. Għada miex mibnija kompletament, infakkarkom li l-da bankarja kella tlet saqajn, diġa kena zewġ saqajn, il-single supervision, il-single resolution, għat manniex il-single depository scheme. Għal avolja fiħdan din il-mekanizmu ta' l-SSM, għadna d-dajin fi proċessi biex nassiguraw li tiġi imtejba u li l-arranġamenti intergovernativa verament qed jiġu rispettati fi prattika. Imma il-punt il tagħna llum huwa biex nifmu kemm din il sistema ġdida qed tibbilanċja l-ħtieġa biex niggarantixxu id-dipendenza ta' il-bord ġdid tal-SSM u l-bord ġdid tal-rizoluzzjoni u l-ħtieġa li kolna eh, kontabilta pubblika illi kolla leġitimità u kif dan huwa eh, garantit fit-test. U ovvjament nibda billi nsemmi x'kienem qabila. U nfakkarkom li dan il-Parlament kien verament attiv fil-bini tal-aqda bankarja imma sa mill-2010 flimkien mal-ħtieġa li nimxu lejn din id-direzzjon konna estremament attivi biex noħolqu il-Common Supervisory Authorities illi joħolqu eh, stateku ġust mal-28 entitajiet ta' supervizjoni individwali illi kienu qed pro l-operaturi bankarji l-operaturi kollha inkluż dawk tas-suq u fl-2010 aħna zidna il-jazma u f'dak it-test aħna rnexxielna fil-Parlament Ewropew biex inkunu nistaw noġġezzjonaw għal ħatra ta' daw l-autoritajiet diversi ta' supervizjoni bid-diretturi, diretturi, diretturi eżekuttivi, aħna għamina leġislazzjoni u ħadna responsabilità li nitolbu l-leżas il-presidenti tal-lezas biex jirrapportaw lill parlament Ewropew fuq diversi kwistjonijiet. Meta fl-2012 issa aħna spiċċajnieħ fil-passat reċenti aħna monizjet li lien biex iktar il-ġewwa fil-fejim ta' riżoluzzjoni komuni ġewwa l-aqda bankarja aħna bnejna fuq l-esperjenza preċedenti tal-jeżas imma zidna ħafna l-iħtiġijiet ta' kontabilta' għaliex għax aħna konna din nimxu f'livell komuni fuq kapaċitajiet li sissa kienu fidejn il supervizjuri nazzjonali. Din iċ-ċaqliqa ġiet garantita minn sensiela ta' mekanizmi iktar dettaljati u issa fil-Parlament Ewropew il-Parlament Ewropew japprova permezz ta' vot fir dan il-Kumitat Ekon bat fil-plenarja aktar tard <coughs> parir fuq l-SSM il-proċedura il-proċedura mażula tinvolvi ħafna il parlament Ewropew Allura hemm l-ewwel fażi ta' smiħ informali u mbagħad il-kandidati finali fl-aħħar tal-Presidenza u tal-Viċi Presidenti jiġu mażulim il-Parlament u fih dan l-ekon mbagħad jiġu votati u mbagħad fil-plenarja. Anka l-Presidenza tal-SSM irrid jiġi qudiem il-Parlament Ewropew biex jippreżenta il-rapport annwali tiegħu u jawi e, jipparteċipa fi smiħ pubbliku fuq l-eżekuzzjoni tal-mandat tal-SSM dartej fis-sena il-Parlament Ewropew jista' wkoll jisaqsi biex kun hemm smieħ dwar kwistjonijiet konfidenzjali dwar l-eżekuzzjoni tal setat u kif ukoll aħna nistgħu impoġġu bil-fom u bil-kitba mis-soqsijiet l-SSM u l-axħar element il-Bank Ċentrali Ewropew l-SSM jagħti l-Parlament rekord rapport ġifiri tal-proċess ta' teħi tad-deċiżjonijiet il-fl-istess ħin konfidenzjali ovvjament imma li kun ta' tifsira kbira biex aħna nifmu kif il-proċess ta' deċiżjoni seħ ġewwa is-sistema. Daw id-dispożizzjonijiet kollha issa qegħdin fir-regolament tal-SSM irrid insemmi wkoll koll enftajim interistituzjonali li jmur fuq daw il-kapaċitajiet u issa aħna din impoġġu sistema parallel u viċin ħafna din firdan l-SSM u għedin fil-proċess biex, nif, biex niftemu bħala istituzzjonijiet illi jirrifletti wkoll ix-xogħol tal-SSM. Kemm l-SRM u l-SSM jirrappreżentaw titjib f'dak li għandu x'jaqsam mal-parlamenti nazzjonali, relazzjoni mal-parlamenti nazzjonali u rapport annwali ta' daw iż-żewġ bordijiet tal-entitajiet se jiġu moddija lill parlamenti nazzjonali tal-istati membri parteċipanti u daw il-parlamenti nazzjonali jistgħu minnaħa tagħhom joħorġu b'osservazzjonijiet jew reazzjonijiet lill bank Ċentrali Ewropew fuq daw ir-rapporti. Jistgħu wkoll jagħtu mistoqsijiet biex jiġifieri il-Parlament Nazzjonali jista' joħroġ mistoqsijiet lill bank Ċentrali Ewropew u biex jiġu organizzati smijat smieħ ma ukoll mal-bord tal-SSM. Dan iżid allura setat ta' kemm il-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll dak Ewropew fil-kontabilità demokratika ta' dan ta' din il-ħidma sa x'għandna nagħmlu għax diġà qegħdin organizzaw sistema kif nipprattikawa aħna naħseb jiena dinja waħda mill-elementi li għanna nibda niddiskutu, nitalmu kif norganizzaw dan il-proċess ta' kontabilta bil-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew biex bekk iċ-ċittadini kunu jistgħu jifmu il din mhijiex seta assoluta in toto, imma dinja seta li tiddependi hija hija accountability ċittadini u rappreżentanti tagħhom fil-parlamenti nazzjonali tagħhom. Allura dan u li ħanejt kollox għalissa u verament eh, dinja sistema kompletament ġdida li qed noħolqu eh, fejm reċiproku bej il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew din is-seta tinkludi wkoll u fija wkoll eh, kontabilità u responsabilità. Grazzi Eliza u issa l-ewwel kelliem mill-Latvja Edward Smithens. Għan nitkellem minn flok il- Għan nitkellem jiena minn flok il-kollega tiegħi Iva fil-fatt fissem il-Parlament tal-Latvja nista' ngħid li verament napprezzaw ix-xogħol tal-Parlament Ewropew li jintom poġġejtu biex toħol u dawn il-mekanizmu ta' supervizjoni u regolament li daħħaltu biex bekk tamluħ iktar trasparenti u iktar ta' kontabilta' settur eh, bankarju jiddependi ħafna mir reputazzjoni tiegħu f'dan il-settur bankarju m'għandux m'għandux settur tajjeb jew ineħħi ir-reputazzjoni tiegħu dan huwa faċli li jsir. Allura aħna rridu nixprunaw u nsaħħu dak ir-reputazzjoni. U b'dan il-mod verament naqbel ma' Sinjura Ferreira illi qalet li l-laqda bankarja tinsab f'sitwazzjoni eh, rivoluzzjonarja illa li il-fiduċja tal-banjek tiddependi minn dan biex jiżguraw iċ-ċittadini li l-flus tagħhom u t-tifdil tagħhom qegħdin fidejn tajba. Huwa importanti wkoll li l-banjek eh, huma dawk illi primarjament huma responsabbli f'każijiet ta' difikulta għal governanza u tmexxija għal kupru mhuwiex dak li ħalla sitta xili. Għana jissu noħol u ħafna konsegwenzi korroħ għal dak li ħal sittaxxi għal ċittadini tagħna jekk ikun hemm kriżi kbira bankarja u m'hemmx mekkaniżmu kif nipproteġu lin-nies u aħna fil-fatt darra rajnih fil-Latvja għax kien hemm żewġ banek kbar waqaw wieħed fl-2008 u wieħed fil-2011 fil-Latvja. Imma aħna konna kontenti wkoll li kellna id-deposit garanti mekanizm DGM illi ħadem u ħollo sens ta' kalma u sens ta' sigurtà fost in-nies fost il-popolazzjoni. Allura aħna nixtir u nieħdu pjoċir naraw armonizzazzjoni ta' dan il-mekkanizmu mal-Unjoni Ewropea. Meta niġu tlet DPR daw jibdew jaħdmu issa u nħassu qudiem kif biex naraw kif daw se jevolvu. Ma realizzajniex ir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali diġà ħsibtu fih U aħna nifmu li hemm din id-dilemma bejn li nkunu indipendenti u li nkunu nwiġbu għal ħaddieħor. Imma jeta nħu pjaċir nara l-impen tal-Parlament Ewropew li qed isegu dan biex insibu il-bilanċ korrett. Grazzi ħafna. Grazzi lilek u l-kellim li jmiss mis sena taljana, is sena taljan l-onorevol Guerrieri. Grazzi ħafna, President, naqbel mal-kelliem illi biex aħna insibu soluzzjoni għal kriżi ta' li hemm ta' miżuri urġenti ħafna li jittieħdu fuq livell ta' Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar snin miżuri li xiftit jawis huma bla preċedent fl-istorja tal-Unjoni Ewropea u jiena naħseb illi aħna rridu nieħdu kont dan l-isfont jekk aħna rridu niffokaw fuq spirtu ta' kontabilità tal-Bank Ċentrali u il-korp ta' supervizjoni fl-Unjoni Ewropea kif nafu aħna meta għandek struttura ġdida tkun waħda komplessa u li toħloq ħafna mistoqsijiet fuq kontabilità. Jien nixtieq nagħmel tliet kummenti fil-qosor għax naqbel ma l-affarijiet li intqalu L-ewwel naħseb waqgħet importanti li niċċaraw li b'mod ġenerali l-idea ta' indipendenza ta' istituzzjoni finanzjarja u l-Bank ċentrali jew kontabilità naf li huma distinti imma huma maqudin ħafna bejnietom fit termini oħra iktar indipendenti iktar indipendenti ma tkun istituzzjoni Ewropea għandha bżonn tkun iktar kontabilità allura hemm din l-interrelazzjoni bejtnej u għanna nirrikonoxxu li sissa din il-korrelazzjoni hija parzjalment sodisfatta fuq eh, tajba eh, u titħaddem fuq livell ta' Unjoni Ewropea ġifieri il-grad ta' indipendenza huwa ferm ola mill-grad ta' kontabilità. It-tieni punt huwa għatih importanti li nibdew mill-fatt pek stramp ħafna tal-arkitettura tal-Unjoni Ewropea għax kif nafu l-Bank Ċentrali Ewropew assuma il-ġestjoni ta' supervizjoni tal-banek finanzjari ma maħax over il-responsabilità ta' supervizur fissu finanzjarju u għamnek jitħlu għaffariet importanti bħal protezzjoni tal-konsumatur li għadhom taħt awtorità nazzjonali allura din is-supervizjoni tar-riskju fil-banek mill-Bank Ċentrali Ewropew kif nafu għandha bżonn stampa komprensiva sħiħa tal autorita xogħol kollu ta' dak il-bank. U hemm sfida kbira f'dan l-struttura ġdida ta' supervizjoni. x'tip ta' diffikultà ta' skambju ta' informazzjoni allura minn dan il-naħa naħseb huwa huwa għan importanti mira importanti kif nistgħu naslu fuq dan eh, li jidher li huwa nuqqas ta' informazzjoni minn mal-Unjoni Ewropea dan huwa importanti wkoll importanti li aħna insejħu għal kontabilità fattwali u t-tielet u l-aħħar puntijaj u għal jekk aħna rridu insemmu nisħu fuq xi tip ta' modell għal kontabilità effettiva hemm tliet prinċipi li għandhom jiġu rispettati. L-ewwel definizzjoni ċara tar regoli ta' responsabilità, it-tieni tip ta' eh, veduta iktar demokratika minnaħat tal-parlament u tielet mandat iktar qawwi għall-auditjar intern u estern biex niverifikaw il-kontijiet f'dak li għandu xaqsam l-implementazzjoni għal-rakkomandazzjoni u s segwitu tagħhom minn dan jiena naħseb għanna dialogu ta' monitoraċ effettiv ħafna fuq livell parlamentari imma pjuttost huwa differenti ħafna minn tip oħra ta' interazzjoni fuq livell bħal per eżempju l-Istati Uniti u r-Renju Unit. Aħna nafu sew illi illi mhux il-bot ħafna mill- mill-possibilità ta' kwistjoni ta' dan id-dialogu tal-Bank Ċentrali imma il-possibilità li b'xi mod nippruvaw niverifikaw il-realizzazzjoni tal-mandat tal-Bank Ċentrali Ewropew fi klim ieħor kif dan il-bank għandu jwetta ix-xogħol tiegħu marbut mal-għan primarju tiegħu da mhux se jeffettwa l-indipendenza tiegħu li huwa kruċjali da jeffetwa jeffettwa minnaħa ta' kontabilità. Jiġifieri għandek indipendenza u kontabilità għandhom ikunu iktar bilanċjati b'mod effettiv. Thank you. Uh, yes, next. Grazzi l-kellim li jmiss huwa Edwardo Caprita. mill-Portugal. Thank you, President. Chairman, ufu falar. Grazie, Hafna, Sur President, dal-istadju nistan kompli bil-Portugis, għara kelmti l-Inglis mela. Għabel, ma nidħol fid nishti nixtieq eh, nilqa eh, natura importanti tal-ħidma li qed issir għanna l-Senjura Liza Ferreira, MP Portugiza, li kienet negozjatur importanti fuq eh, is-suġġett tal-Unjoni Bankarja. L-SSM eh, kien kisba kbira, għamilna wkoll progress fuq l-SRM u naħseb li dan kollu eh, irrit ikun appoġġjat permezz ta' l-SDG. Dan huwa essenzjali jekk aħna rridu niksbu lura l-fiduċja ta' ċittadini tagħna fis-sistema bankarja Ewropea madana kollu eh, soluzzjonijiet fejn minħalla taxxa ma jridx jibqa jerfa il-pis eh, u l-ispejjeż ġenerati eh, minn ċertu banek nafu kena kondizjonijiet ta' ċertu banek li waslu biex dawn ifallu wasanna biex ma ninsewx l-importanza tal-leġitimità demokratika u l-importanza li trid tingħata li kull persuna, kull entità tkun accountable. Jekk ikun hemm awtorità supervisorja li issa qed nagħtu awtorità biex tħares biex tissorvelja il-Banek Ewropej, dan din ma tneħħix ir-responsabilta tal-Parlamenti Nazzjonali u dak Ewropew aħna għanna bank partikolari illi fil-Portugal taħt is-sistema tal-SSM irid jagħti rendi kont tal-attivitajiet tiegħu b'mod regolari, jrid joħroġ rapport annwali tal-attivitajiet tiegħu u jkun hemm ukoll mm, jgħidilna meta jkun hemm problemi l-SSM matriċe eh, tedet eh, sistemi ta' skrutinju ta' valwazzjoni nazzjonali li edem biex isaħħahom barra minn hekk kien hemm operazzjoni ta' Rizoluzzjoni taħt il-Portugal taħt il-gvern tal-Portugal għandna sistema ta' inkjesta biex propju titwaqqaf din is-sistema ta' riżoluzzjoni għal dan il-gvern u eh, il-Parlament Nazzjonali u dak Ewropew Nasib per id ma jitfit, mux bizzet li konna entitajiet supervizori eh, eh, ġenerali Ewropej, eh, imma li kunem dawn fl-imkien ma dawk nazjonali, hemm rapport fiħdan ikon fu ehm, l-SSM u um, rridu uh, naraw li kulħadd uh, jerfa il-pis tiegħu uh, fiħdan l-SSM, ġifieri kemm l-NCAs kif ukoll um, l icb Ma rridu qatt um, inħars, ma rridu qatt ninsew il-realtà sħiħa u l-elementi kollha individwali ta' din ir-realtà. Grazzi issa s-sur Neofitoru mill-awla ta' rappresentanti ta' ċipru, jekk joġbu. Grazie ħafna. Irridu nipprovaw nirranġaw ċertu ġufijiet li kena sissa fil-qafas Ewropew ħafna mill-nuqqasijiet li rajna kienu ilhom jeħtiġu jiġu indirizzati u ġew indirizzati dan il-mekkanizmu ma somma dejjem dejjem aħjar taġixxi mill ma taġixxi qatt. Għanna mekkanizmu ta' rezoluzzjoni uniku l-SRM imma fl-axar mill-axar dak li jgħot illi skont il-mekkanizmu li għanna il-banek tana jkunu jistgħu jorganizzaw irwieħhom bħala unjoni bankarja u li jkunu jistgħu jifinanzjaw l-ekonomija ta' diversi stati membri. Illa li jiex daw l-aħħar snin rajna li forsi kien hemm ċertu awtoritet bankarji li qed jevitaw minn din ir-responsabilità. U għalhekk aħna provajna li nagħtuhom għal mill-ġdid. Imbagħad id-deficit eh, pubbliku. Jekk dan irridu eh, intuħ naqra lok ta' manuvra biex ikun hemm tkabbir eh, minn ġdid fil-pajis, irridu naraw li dan naħalluh possibbli billi nħallu l-Banek Nazzjonali jintervjenu billi jinġettaw il-flus. Sur President, għall-ewwel darba fl-istorja ekonomika tad-dinja mhux biss fl-Ewropa, Da għanna dak li għanna t-sejħulu il-kellim tela fil-mikrofonu. Il- sistema ta' depositu eh, bankarju, ma nafx jena li mill-aqwa sistema, ma nafx jekk l-izbalji tal-banek u x'jintrafaw minn minn ħallas it-taxxa u bekk nkun Zidu eh, forsi id-dej publiku, jew nkella inħallsu inħallsu għall-ispejjeż tal-banek eh, ma nafx billi nsibu soluzzjoni oħra, ma memx soluzzjoni perfetta fil-verità, ma niprofaw namlu l-almutana. Paolo Sa, from Assemblea da Repubblica Portug du Portugal. Sr. Presidente, Srs. Deputados do. Grazie. E, grazie ħafna sur President. Risposta għal krizi mill-2007 sal-2008 kien intervent eh, kbir naħat tal-Istat li trasferixa fuq li ċittadini l-ispiża ta' dan kollu. U biex jissalvaw l-apparenza, l-gvernijiet u l-Unjoni Ewropea deċidew li daħlu ċertu emendi fil-mekkanizmu ta' supervizjoni ta' sistema bankarja provaw joħolqu l-illużjoni li iktar ma jkun hemm supervizjoni e, ħat titwaqqaf l-emorraġija mis-settur finanzjarju, ma l-problema fil-settur e, finanzjarju ma ġiġ solvuta bil-supervizjoni u situazzjoni fil-Portugal turi dan. Wara sitt snin biljuni ta' euro ta' ċittadini jintużaw biex isalvaw bank privat. U fl-ħar mill-ħar il-mekanizmi ta' supervizjoni tejbu imma dan ma prevedix mill-li fl-2014 fl-ħar ta' 2014 il-Portugal kellhom e, jgħinu jienu bank privat iħor permezz ta' influss ta' 4 biljun euro. Jider li id-deċizjonijiet tal-Unjoni Ewropea u jiddependu mill-interessi tal-banek. U l-Unjoni Bankarja ħazzit il-konsegwenzi negattivi li ġejjin mit-telf ta' sovranità fil-politika monetarja u fil-fatt aħna edin nitilfu s sovranità E, u nitilfu l-Unjoni Ewropea hemm bżonn li nirkupraw sovranità fuq il-settur bankarju nazzjonali huwa importanti ħafna l-ekonomija tagħna għaliex huwa fis-servizz proprju tal-Portugal u tal-ċittadini Portugiżi. Grazzi. Thank you. This seems. Grazzi. Ejja, dan xaktarx mhux ħajjiġi għaliex isanna dan il mekanizmu nħan provaw, naraw il-jahdem ħarira u b'mod demokratiku. Issa il-kellim Sir Quentin Davis mill-House of Lords. Grazzi, Sir President. Jina nishti nistaqsik mistaqsija li għalija mandiġ tuġiba ma mistaqsija naħseb li il-koll rridu nifokaw fuqa. Kif nafu eh, daw l-ħarjem sfortunatament kienem stqarrijiet u eh, minnaħat tal-gvern ġdijt eh, ta' Grek li xolo sħiħ Eh, fu eh, minn dawk mill-azzjonisti, eh, mill-autoritajiet Griegi, mill-depozitarji ta' mm, f'banek Greki u din naħseb li tista' teskala jena li xem ta' sew biża ta' default minnaħa tal-Greċja. Nafu illi xaktar xanki rata ta' interess ħam ħat iżdiet fil-ġejjeni, kif l-investitur qed jitilfu eh, il-fiduċja eh, il-flus qed joħorġu barra mill-Eurozone jew jintafaw band oħra u jekk il-gvern Griek ħajfalli anki dawk l-investimenti ta' anqas minn 100.000 euro eh, Um, il-sistema ta' garanzija ta' depositi miħa taħdem u dan ħajaffetwa mux biss il-Greċja ma' anki l-zona euro u l-Unjoni. Issa nafu li għawnek għet netkelmu dwar mekkanizmu uh, ta' l-axħar uh, rizort imma ħajkun hemm tassew uh, intervent f'każ ta' irterar ta' depositi U naħseb illi eh, minnaħa l-oħra miżuri ta' austerita, diffiċli li ġew imposti mhumiex ġusti fuq minnaħa l-16. Xi ħadd eh, qal tajjeb dan huwa skandlu mostrus u tassew eh, xaġa diżastruża li qed nirriskjaw li tiġri għanna direttiva issa fil-seħ biex tipprova solvi u tala kull bank fil-Greċja ma ma nafx naħseb din ehm, ma tantx hija tantx hija soluzzjoni, il-kwestjoni hija e eh, illi nevitaw illi illi minu responsabli jaħrab minn din ir-responsabilità jiżgiċċa e Jiena, il-mistoqsija tijaj mhijiex waħda teoretika, e huwa xenarju billi vera forsi jidher katastrofiku ma li jista' jidher millum għalada jista' jkun eh, fatat illi jiġi eh, biex nejtek eh, bezzana għasnin li ġejjin. Eh, ma nafx, forsi għanna nduru eh, għal ehm, fuq li sibi biex neħdu parir. Thank you. Now, George Gilkine from the Issa, Sur George Gilkine mill mill-Lawra Belġana. Grazzi, Sur President. Il-krizi finanzjarja ehm, milix wis li għadiet u eh, l-spejzi tagħha għadhom għadna tinħallsuhom aħna għadna taħt l-impressjoni li eh, fil-fatt ehm, tal-inqas eh, żmien ta' riforma għadda. Issa rridu naraw imma min jeżerċita xiex u xtib ta' kontroll ħajġi eżerċitat fuq l-autoritajiet finanzjari. Imma il riformi fondamentali li kienu maħsuba fl-aħħar tal fl-aħħar tal-Kummissjoni li għaddiet taħt il-Kummissarju Barnier iżda donna donna tessiet, eh, rridu nara naqra x'minna il-projbizjoni tal-prassi finanzjari l-iktar riskjużi finanzjati mill-Banek Ewropej u fuq il-kwistjoni ta' separazzjoni eh, bejn ir-ruoli bankari eh, Illi innaqsu forsi id-daqsijiet eh, ta' riskju xinu ma l-obligi l-obligi tal-finanzjamenti reali tal-ekonomiji tagħna. Aħna tkellimna dwar dwar pjan li li kien hemm imma rridu naraw naqra x'inhu rwol tal-istati membri, x'inhu rwol tal-awtoritajiet kif dawn il-punti kollha m'għadhomx jissemmew m'għadhomx tant ta' tant importanti għal leġislaturi nazzjonali. Jena nixtieq nistaqsi hawnhekk fuq l-aġenda ta' riforma tal-Parlament Ewropew insejna kompletament li nindirizzaw propju l-eruq tal-kriżi bankarja u finanzjarja Ewropea Ma nistawx eh, ngħidu eh, kollox eh, kollox donnu ħarruħ mill-ġdid, għal għaliex ikunu riski enormi dawn. L-ICB fuq ehm, il-QE Ija, ċertament, dan ehm, tajjeb għal dawk li nsabu iktar f'diffikultà, imma ma nafux eżattament jekk din hija soluzzjoni illi l wis. Grazzi. Thank you. I don't have other requests. Iva, ebda tal-bohra l-kelma, allora nista naddi l-kelma l-ura l-senjura Elisa Ferreira. Iva, grazie ħafna. Kien eh, tassew dibattitu għani. Eh, Zewċ punti li ħarġu b'moċċar mill-interventi l-ewenet li għanna sistema ġdida, eh, sistema illi għed eh, timbena ġurnata ġurnata, għadna ma temmejniex il-ħedma tagħna u jekk eh, nitilfu ċertu elementi li ġew identifikati ikun qed jarranna. Ħa nipprova nitkellem dwar dak il qal sur Lord Davis fil-qafas attwali li sibi mhux supposti ikopri għal telf tal-banek imma nafu li jekk qed nitkellmu dwar Unjoni Bankarja sħiħa u l-iskema ta' riżoluzzjoni ħad tibda bi sħiħ wara l-ewwel ta' annar ta' din is-sena anzi tal-2016 diġà eh, il-mekkanizmu imma riżoluzzjoni ħatiġi adottata b'mod sħiħ fl-ewwel ta' tal-2016 dak il-każ it-telf eh, tal-banek jintafa fuq siddien tal-banek u eh, eventualment eh, l-intervent eh, li jipermetti l-parti tajba tal-bank tkompli opera illa li għalek aħna nsejħu qed insejħu dan mekanizmu ta' u mhux ta' insolvenza jekk dejjem dan huwa ġustifikat. Dan jiġi finanzjat l-ewwel mill-banek mill-banek infusa u mbagħad jiġi rimborsa mis-sidin tal-banek un bat eventualment mill-banek infusom. Ġifiri l-idea hija li nżommu it-telf fi settur bankarju u mux nitrasferu għom jew fuq l-sibi jew nkella fuq min ħalla 16 fuq ċittadini. Imma Ħente semmejt stajjeb sitwat fejn għandek eh, flus eh, ħierex ta' depositi eh, li jammonta l-inqas minn 100.000 u dan u din hija raġuni għalhekk inti tassew ikollok SSM bl-istess regolament, bl-istess supervizjoni fuq livell nazzjonali ma wkoll fuq livell Ewropew u jekk inti għandek kapacità ta' rezoluzzjoni eh, b'saħħitha allura eh, inti għandek l-istess eh, serħan il-moħ da sikur jkollok bank f'pajis A, B, jew ċel, għaliex inti għandek l-istess mekkanizmu, l-istess skema ta' rizoluzzjoni. Din hija raġuni għala it-tielet element li jista' jkun element ta' stabilizzazzjoni tal-kriżi kollha kemm Uwa tassew meħtieġ. U jiena tassew grata illi kien hemm diversi kollegi li semmew dan. Il-punt li jħol li nixtieq eh, insemmi eh, b'referenza għas-Sur Paolo Saw. Eh, inti għas saqsejt fuq diversi sistemi li għanna prezentement għanna il-moviment ħieles ta' kapital u dan jitlob sistemi eh, ta' regoli, sistema ta' regoli komuni biex nikontrollaw u superviza u ikonna supervizjoni tal-banek ikonna ġifiri arranġamenti f'temiet komuni biex nizguraw illi huma dawk tal-banek min eh, għandu min, min għandu min għandu l-isma illi jerfa jerfa l-pis eh, mux min ħallas it-taxxi eh, li jispeċa jamel tajjeb. Iġveri, il-banek għandhom jisibu rizorsi umma infusom. Fl-axar, mill-axar dan nittamaw illi wassal stabilita bis-serjeta fl-Unjoni il-kommenti eh, ta' Sur Guerrieri naħseb il-liva. Inti u għamennu dak li għat fil-bilanċ bejn bejn l-investiment u l-accountability eh, naraw li f'dan il-bilanċ nkunu qed nagħtu spazju ndaqs l kulħadd u li eh, ma nispeċawx eh, saturazzjoni, konċentrazzjoni eċċessiva ta' sistema bankarja. Imma dan naturalment jitlob għal żviluppi ulterjuri partikolarment eh, fit tisħieħ ta' esas. Eh, inti jitkellem dwar eh, il-settur bankarju u settur finanzjari kif dawn irridu jaħdmu fl-imkien. U hawnhekk fejn jidħlu l-Parlamenti Nazzjonali biex u ma impenjati f'dawn it-taħdidiet fl-niftakru l-ura fl-2010 kien hemm sejħa qawwija biex ikun hemm kultura komuni, kultura waħda, it-waqqif ta' regoli komuni fis-suq intern għat 28 stat membru, u huwa importanti allura wasal iż-żmien illi permezz tal-autoritajiet li jem jew kella forsi b'metodi jinqas sofistikati ma nispeċċawx eh, eh, b'sistemi stretti wis f'dan l-Unjoni Bankarja. Mbagħad lil mill-Unjoni Bankarja jkun hemm lotja ta' settat diskrezzjonali ta' kull tip illi eh, taw lok għal dak illi rajna mm, f'dan il-kriżi Allura irridu naraw li il-kapacità supervizorja tal-banek u eh, kif din torbot ma' setturi oħra inkomplu eh, inħarsu din il-kooperazzjoni u naraw li l-affarijiet jizviluppaw eh, taħt b'mod kontrollat. Mela, Naħseb li dan u element fundamentali għal għall-Unjoni għas-sistema bankarja Ewropea. Naħseb huwa xiera li hekk kif aħna nollu il-livell ta' supervizjoni li hija eh, xi ħaġa eh, xierqa rridu nevitaw li kunem mus rabta bej supervizuru minn qed jiġi eh, minn qed jiġi sottomessa supervizjoni. E, imma eh, fl-istess ħin eh, ma rridux innaħu l aspet ta' accountability li huwa tant importanti mbagħad bitweġiba għal dak il qal il-kollega Belġian il-debattitu fuq is fuq dibattitu li donnu waqaf mill-kommissjoni preċedenti. Le, aħna għanna rapporter, xedaw rapport, du diversi xedaw rapporter, se li għet jaħdmu eh, fuq il sogġet li semmejt. Xola du għaddej, u aħna ħorġu il-rapport. L-emendi ħajjeġu ħajkunu frott ta' dibattitu it-23 ta' frar u l-24 ta' marzu ħajtieħed vot. Ħajkun hemm eh, dibattitu eh, f'dan il-Parlament u jiena nistedinkom biex eh, timmonitoraw dak li qed nagħmlu u kontributi tagħkom. Din hija kwestjoni li forsi m'għandix daqshekk profil ma nisimgħux daqshekk dwara Jekk intom madan kollu tħarsu lejn eh, leġizlazzjoni kollha li eh, saret u l-aġustamenti li saru fejda l-istituzzjonijiet jikonna krizi f'Bank Ewlieni Ewropew. Importanti din dawn il-mekkanizmi ta' supervizjoni, importanti li naraw eh, naqra xa tiġi, per esempio fir-Renju Unit u anke f'pajjiżi oħra ta' mina ħarsu lejn l-istrateġija li qed jiġu adottati eh, naraw naqra xi tisir fuq livell ta' leġiżlazzjoni nazzjonali. Ehm, ehm, naħseb illi kif attenti dan mhuwiex suġġett ehm, sekondarju ma' suġġett importanti. Grazzi ħafna, Eva, ninsabu zamina eh, fil-ħin, allura nistaw eh, nikkonkludu. Hawnhekk kellna zew sessjonijiet eċċellenti ta' sew oni tkellimna fuq kooperazzjoni iktar mill-qrib eh, bejn diversi entitajiet fostna u partikolarment it-tieni suġġett jeħtieġ li Eh, kif fakretem Elizam il-regolament eh, SSM il-rapporti annuali tal-Istati membri u nasab li konna skambju ta' informazzjoni eh, u importanti u jekk joġobkom jena koordinaw u batunna l-kommenti ta'kom biex naraw illi l-SSM tassew ikun mekanizmu ta' accountability jena nisħa din hija revoluzzjoni u n-nies forsi fl-Ewropa mhumiex konxi dwar kemm dan ħajġib bidla u kemm tassew sewa meħtieġ li konna mekanizmu effettiv u accountable dan huwa tassew sew meħtieġ u importanti li konna supervizjoni waħdiena b'saħħitha indipendenti biex ikonna l-accountability eh, demokratika mm, fi settur bankarju illi fl-axar mill-axar wa settur illi jappoġġja ix-xogħol u t-kabbir. Grazzi ħafna nibdew bis-sessjoni plenarja fit-3 kwart. Grazzi.